ma adottati u kol naddu għal l-ewel vot dwar il il-twaqif ta' komitat ta' inkjesta fuq l-emissjonijiet mill-vetturi. Now Mr. it works. Excuse me, Mr. President. Thank Mr. President, jider ħaġa pjuttost stramba li din il-proposta li aħna se nivvotaw fuqa issa tħabret il-biraħ fil axija fis-seba meta kienaw biss ftit deputati fl-awla u ma nafx kem qed inkunu responsabbli hawnhekk għaliex dawn għandhom jiġu prezentati l buro tal-Presidenti qabel it-tminja ta' filgħaxija u rrid ikun hemm membri tal-gruppi politiċi kollha preżentati fl-awla. Din hija ħaġa ma tantx hija demokratika. Jiena jkolli ngħidilkom illi lili għaluli illi din ġiet impoġġija fuq il-website tal-Parlament ukoll. Tajjeb, mela. Ħalli nivvotaw votazzjoni nominali u il-votazzjoni miftuħa. Kolħat tivvota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal vot fu Ibrahim Halava punt ħamsa proposta konġunta risoluzzjoni. Grazie, President. Jena rrit li l-Parlament jirrikonoxxi li Ibrahim Halawa u eh, eh, Hutu fil-fatt qegħdin hawnhekk fil-Parlament mana u qegħdin eh, ukoll jittamaw illi aħna san it-talba tagħhom li nħeles Natu għom merħba f'dan il-Parlament illum. Grazzi ħafna. Punt numru 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu biex nivvota fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Proset. Issa naddu għal riżoluzzjonijiet fuq il-sitwazzjoni fil-Maldivi. L-emenda numru 2 favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Punt 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għal Malazja għassa. Mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn ħafna gruppi differenti. L-emenda tlieta favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddeċ. Maddeċ kienet ċara. Paragrafu 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 2 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddeċ. Paragrafu 14. Test oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda wieħed favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm dak favur kontra Astenzjonijiet Għaddit. Issa naddu għal rapport Kalniete, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Loħbile, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni rapport Loħbile. L-emenda numru wieħed dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda tnejn favur kontra astensjonijiet maddeċ 26 vot maqsum f'tlet partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tielet parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. L-emenda tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. 33 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa I Votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq riżoluzzjoni sħiħa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal punt li mis kompletar tal-Unjoni Ekonomika Monetarja Ewropea 17 de favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 5 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda wieħed favur kontra astensjonijiet maddeċ. 18 de favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 6 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma deċ. Test oriġinali punt 2 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 19 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 20 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 21 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Maddiċ. L-emenda 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 25 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 26. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 27. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 28 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 29 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mabdiċ. L-emenda 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mabdiċ. 33. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. 34 votazzjoni miftuħa maluqa maddeċ. L-emenda 35 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddeċ. 36 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddeċ. L-emenda 2. Favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 37. Favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 38 de favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 39 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 40 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 41 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 42 favur kontra, astensjonijiet maddeċ. 43 de favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 44 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 45 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ 46 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ 47 favur, kontra astensjonijiet maddeċ 48 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 3 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u din maddeċ 14 favur kontra astensjonijiet maddeċ 8 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, disa, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, aċra, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 11, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, Tnax. favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 13, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Mistax de, favur kontra, astensjonijiet, maddiċ. sittax, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Rizoluzzjoni kollha kemm issa nivvotaw fuqha dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Onorevoli Preda, għanna rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014. Punt 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta. Vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Seba. Vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Punt 22 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Luqa. Għaddiet. 27. Vot maqsum, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 33. Vot maqsum, l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. 37. Vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. 46. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għabiet. Il-test oriġinali ta' 46 jaqa mela issa naddu għal 54 vot maqsum fuq il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tielet parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. L-emenda seba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Erba, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 56 vot maqsum, votazzjoni nominali fuq l-ewel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet it-tieni parti, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tminja, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Disa. Favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 65 vot maqsum l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti vot favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 67 vot maqsum l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 10 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 11 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 12 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 70 test oriġinali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. 13. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 73. Vot maqsum. Votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 74. Vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit wara 74 it-test oriġinali, vot maqsum, l-ewwel parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Ħan niċċekjaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Sitta dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika. Vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 84. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 85. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 87. Votazzjoni fuq l-ewwel parti. Vot miftuħ. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Wieħed u design. Vot maqsum. Fuq l-ewwel parti, dawk favur, kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra. Assenzjonijiet għaddiet. 92 vot maqsum, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 93. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 98. Vot maqsum, votazzjoni nominali, fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Tieni parti. Favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 103 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet 104 vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mijaw ħamsa, vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 106. Vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 108 votazzjoni il-vot maqsum, votazzjoni fuq l-ewwel parti, favur, kontra, Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 111 fuq it-test oriġinali. Vot maqsum. Il-partijiet kollha votazzjoni nominali se nivvotaw fuq l-ewwel parti, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. għaddit. It-tielet parti votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. 114 vot maqsum, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tielet parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Raba parti votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Għaddit. 119. Vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. L-emenda 5 favur, kontra, astensjonijiet Maddit. Wieħed, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tnejn, favur kontra astensjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit u nifirħu l-rapporter. Preċem la urmatorul vot. Naddu issa l-votazzjoni li jmissa illi hija l-20 anniversarju tal-ftajim ta' paċi ta' Dayton. Anna mozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-INF minu favur, minu kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu issa għal mozzjoni konġunta ta' rezoluzzjoni mill-gruppi politiċi l-oħra l-emenda tlieta um, emenda orali mill Sur Preda. Ah, fas il-buttuna werġa prova. U fl-aħħar xielek. <coughs> mela, grazzi ħafna President. Il-proposta tagħna hija illi fl-emenda tlieta Inneħu l-ħar parti tal-paragrafu li jibda mill-klim highlights the need for local integration għaxin il-parti eh, hija e, interpretata mill bosnia ċi bħala ethnic cleansing u e, hija impossibbli għal parlament li jadotta test illi jitlob din e, din il-ħaġa. Grazzi ħafna għaw xi oġġezzjonijiet għal din e, l-emenda orali. Slightly insufficient. Um, deċ, supun la vota amendamentu așa cum a fost modifikat cu amendamentul orali. Mela, l-emenda eh, ħan votaw fuq għal l-għal. Minu favur? Kontra? Assizzjonijiet? Aħjar niverifikawa permezz tal-votazzjoni elettronika u l-votazzjonija miftuħa. Kis? Votazzjoni maluqa. Adoptat. Għaddit fil-fat. Naddu għal punt erba' minu favur kontra, assentonijiet, għaddiet. Il-ħamsa, il fazzasoni nominali, il-votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddiet. Emenda erba minnu favuru? tra, assentonijiet, għaddiet. Uxa se kade, l 1 pentru il-sitta ta' għamela naddu għalta waraja minu għafavur minu kontra astensjonijiet ma' ditx. It-tnejn minu favur minu kontra astensjonijiet ma' ditx. Naddu issa il-votazzjoni fuq rezoluzzjoni eh, kolla kemija il-votazzjonija elettronika miftuħa. Il-votazzjonija maluqa. Adoptat. Għaddit. Naddu issa għal rapport ta' l-Onorevole Valero fu um, l-esportazzjoni tal-armi l-ewwel punt hija fazzjoni maqsuma fit nejmin l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, attenzjonijiet għaddit it-tieni parti minnu favur, kontra, attenzjonijiet, attenzjonijiet ma' għaddiet anzi il-ħamsa il-votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn favur minn kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Is-seba eh, maqsuma fi tlieta l-ewwel parti minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet, it tini parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tminja fit tlet partijiet. L-ewwel parti minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Id-disa minn favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-11 ferba partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tielet parti minn favur kontra astensjonijiet. Ħane verifikaw għadim mod eh, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa, magħluqa. Għaddit. Erba parti minn favor, kontra assenzjonijiet. Għaddit. L-14. Żewġ partijiet, l-ewwel parti minn favur. Kontra assenzjonijiet. Għaddit. Tini parti minn favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Itmentax minn favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. 19 minnu favur kontra, assenzjonijiet, għaddit. L-20 minnu favur, kontra, assenzjonijiet. Għani verifikawa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. I-23 minnu favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. L-24 f'żewġ partijiet, l-ewwel part minn favur kontra astenzjonijiet. Ħani verifikawa l-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. It-tini parti, minn favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Is-26 favur kontra assenzjonijiet. Ħani verifikawa elettronikament il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 28 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Id-29, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votul jeste... Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-31, minn favur. Kontra, assenzjonijiet, diċ. 32 maqsuma fit 2, minnu favur. Kontra, assenzjonijiet Għaddit, it-tini parti, minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, it-33 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, l-34 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, il-35 minu favur, kon, kontra, assenzjonijiet, għaddit, l-40 f'ħames partijiet, l-ewwel parti minu favur, kontra assenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti minn favur kontra assenzjonijiet maddiċ. it tini parti minn favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Għani mela, verifikaw għat-tielet parti. Il-votazzjonija miftuħa. li jeste inkis. Maluqa. Għaddit. Impotriva. L-raba partijuna favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Inħammes parti, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Għani verifikaw għal il-ħames parti. sani miftuħa maluqa. għaddit. Mela, il-41 fi tlet partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Tini parti minnu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Tillet parti minnu favur, kontra, assenzjonijiet. Għani verifikaw din ukoll. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. It-42 eh, f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjoni għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjoni għaddit. Fidejk. Din tgħaddi. 43 votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali, tifna votazzjoni għall-ewwel parti. Nala il-vot. Tati. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tati. Tilet parti, votazzjoni miftuħa maluqa. U u id din il-parti tgħaddi, ir-raba parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U tgħaddi wkoll. Marru għal l-44 favur kontra astensjonijiet jgħaddi 46 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tielet parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi 49 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi Tini parti, favur, kontra astensjonijiet tati. ħamsin? Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet jittati Tini parti favur, kontra astensjonijiet jittati tini parti favur, kontra astensjonijiet jittati 54 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tielet parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 57 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 58 favur kontra ejja niċċekkjaw ftit. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Taddi. 59. Favur kontra astenzjonijiet. Għan iċċekjaw ukoll. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. u tgħaddi. Premessa de, Votazzjoni maqsuma fl-ewwel parti favur, kontra, stensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur, kontra, stensjonijiet. Ħan iċċekkjaw ftit. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Premessa G. Votazzjoni maqsuma l ewwel parti favur kontra stenzjonijiet. Tati. Tini parti favur kontra stenzjonijiet. Tati. Tilet parti favur kontra stenzjonijiet. Tati. Raba parti favur kontra astenzjonijiet. Tati. Niġu għal-premessa akka votazzjoni eh, maqsumma l ewwel parti favur kontra stenzjoni taddi. Tieni parti favur kontra stenzjoni taddi. Issa nivvutaw riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U din taddi. Issa mmorru għal vot li jmiss Nitkellmu dwar il-privativi u dritti ta' minister il-pjanti. L-emenda numru wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa <clears throat> Maluqa ma taddix. Numru 2, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix numru tlieta favur kontra astensjonijiet l-emenda ma taddix numru erba' favur kontra astensjonijiet ma taddix ħamsa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Luqa. il-vot għadu miftuħ issa qed nagħlqu l-vot koppi ma taddix laqas. Morru għal punt erba, votazzjoni maqsuma l ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tilet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa tgħaddi. Sitta favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Votaw rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi. Issa immorru Nadu issa għas-sitwazzjoni fil-Burundi. Mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni 16 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 22 votazzjoni maqsuma favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tielet parti favur kontra assenzjonijiet għaddit raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda wieħed votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għat-test oriġinali, vot maqsum, dak favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. il-protezzjoni tal-Park Nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Emenda sitta, favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Tnej favur. Kontra astensjonijiet. Seba favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Niċċekjaw, vot elettroniku, l-emenda seba. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, skużawni għajt il-President. L-emenda tlieta favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. L-emenda erba, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Hamsa, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Issa nivvotaw fuq rizoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astensjonijiet għaddiet. To you.